The President. Presidenta. Good afternoon, colleagues. Għan fsan tajjeb il-kulħat kollegi, merħba għas-sessjoni ta' għan fsan li jissan nisaw nibdew, nix nħabba li l-minuti tal-bieraħ għedin fl-idejn u jekk memx kommenti, il-minuti, anzi, hemm kollega li għandu l-kelma s san Grazie ħafna. Grazie ħafna, Sinjura xin oġġezzjona.